fil-dawl tal-proċess interistituzjonali. Pitrope, kiesi kiesi Grazzi kommissarju, sinjuri, narqo dan id-dibattitu, il-vot għajse għada feta xo nofs ta' fil-ħodu. Nadu issa r rapport li jmiss, missur tirħoja dwar l-Assoċjazzjoni tal-Pajjiżi Territorji Barranin mal-Unjoni Ewropea. Nadu r-rapporter erba' minuti. Sur President, ziz kollegi, id-deċiżjoni għall-Assoċjazzjoni ta' Pajjiżi Territorji Barranin mal-Unjoni Ewropea titterġa tiġi mġeddatat minn din is-sena. Iġġifieri hija indispensabbli fl-attest attwali fejn għandna dawn it-territorji. L-affarijiet inbidlu ħafna. Iġifieri kummerċ u l sfidi ambjentali u bidla fil-klima mod partikolari huma sfidi ġodda aħna rridu nittrattawha mod dirett Għadan irrit eh, jaħdem fuq linja ta' politika għat territorji ġodda. Dan għandu eh, ċirkostanzi partikolari f'dawn il-pajjiżi fejn, per eżempju, għanna il-fragilità tal-ambjent u eh, dan jgħamela essenzjali li konna svilup sostenibli. Għalhekk il- L-arranġament ġdid tal-2014 u 2020 twaqqaf eh, bl-ideja ta' sħobija fil-qalba, fil-qofat tiegħu. U eh, barra minn dan, dan ħejjejnieh eh, konfrontazzjoni bazzata fuq diskussjoni pubblika permezz ta' Green Paper li ġeja mill-2009 u dokumenti komuni ġew iffirmati ma' dawn il-pajjiżi u kienem u koll Ġermanja li kellhom sem, kellhom laqa mal dawn il-territorji barranin. Sena li għaddiet. id dinja bidla kbira fid-direzzjoni ta' din il neta politika. Aħna kien iċaqalqu minn minn approċ li huwa msess fuq il-faqar, fuq il-fokar fuq il-fokar, faqar milli il-qal approċ li qed jiffoka fuq it-tiġijiet partikolari ta' dan il-territorju. Aħna għalhekk li nħarsu lejhom ktar fil-qrib biex naħna rtom nħarsu ktar il-qudiem. Ewa punt għandu x'jaqsam mal-erba prioritajiet li kollha għandhom x'jaqsmu mal-twettiq ta' l-ewwel għan illi huwa biex intejbu il-kompetittività Peress li huwa msejjes essenzjalment fuq spejjeż baxxi innovazzjoni u imprenditorja, dawn huma kollha essenzjali li kieku eh, ser jittrattaw is-sfidi barra minn dan il-kooperazzjoni għal żvilupp sostenibbli jistgħu jdaħlu kompetittività u jgħaddu għamma programmi ta' komunità u kompetittività flimkien ma' riċerka u negozju. Umbat, dan jista' jinkludi dispożizzjonijiet biex inkludu il-parċipazzjoni ta' dawn il-territorji f'dawn il-programmi biex tagħmel aktar faċa li jom biex jingħaqdu ma' networks li huma pereżempju l-European eh, Business Network. Il-kummerċ huwa essenzjali għal dawn it-territorji u l-unità politika ta' kummerċ eh, tal-Unjoni Ewropea fil-fatt iktar qed ixqleb lejn li inaqqar eh, il-preferenzi ta' tariffi li tagħmilhom kompetizzjoni diretta ma' pajjiżi oħrajn li l-spejjeż ta' produzzjoni tagħhom huwa iktar baxxi. U għana ma morrux li nbiżejja għal dak li huma regoli ta' oriġni u aċċess għal swieq tal-Unjoni għal negozji f'dan il-territorji. il territorji u per esempio gżejjer pamuma Seychelles u Mauritius jitrataw eh, maħjar meta jiġu regoli ta' oriġini għaliex dawn qegħdin jiġu rinnovati b'mod automatiku li mhux qed isir dejjem ma' dawn il-pajjiżi ta' assoċjazzjoni <coughs> territorju barjanin. Ħaġa oħra, il-proċeduri li għandhom jiġu adottati sabiex naċċertaw billi konna implementazzjoni eċċellenti tal-11 li dijat u eh, hemm tirġa' għal fondi tal-OCDs permess tal-IDFs u għalek aħna nabżon il-ftajim eh, ta' servizzi ġusti ta' partit ta' kummerċ ta' servizzi ġusti li jfisser li kunem eh, ġestjoni tal-fondi pubbliċi li huwa tajjeb. L-aħħar punt minn ħatijek. Li għad siħri għafaw. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. kaċ di għaj, the Eye. Το Grazie, rapportera, għanna l-procedura kħed ti għaj. E signora Maria Dossej. Grazzi, President, Commissario. Din nistabilixxu kondizjoni ta' żvilupp ġusti għal svilup ekonomiku u soċjali għal reġuni l-aktar imbeda tal-Unjoni, ġifiri dawk ultra periferiċi u l-OCTs din hija ħaġa ta' min ifaħħara. Bekk jiena nilqa dan ir-rapport u dan juri s-solidarjetà tal-Unjoni. Solidarjetà huwa prinċipju bażiku tagħna juri wkoll in-natura speċifika ta' dawn ir-reġuni li nżidu l-kompetittività, li nżidu r-reżistenza, naqsu l-vulnerabilità, nżidu l-kooperazzjoni ma' msieħba oħra. Dawn huma kollha setturi essenzjali għal reġuni tagħna, aħna irridu nagħtu valur miżjud lill-kumpaniji minn dawn ir-reġuni l-aktar meta dawn jiġu mill mod negattiv eh, minħabba l ftehimiet tal-Unjoni Ewropea ma' reġuni oħra. Irridu nsaħħu s-setturi ta' turizmu, il-bidja, is-sajt, iżda xorta waħda għandna diskriminazzjoni negattiva minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea meta hija tistabilixxi limitu ta' 150 km għal kooperazzjoni transkonfinali. Din il-ħaġa għandha tinbidel mill-aktar fis possibbli. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Moris Ponga.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 dwar ir rizorsi li għanna nużaw mod aktar effiċenti sabiex nindirizzaw l-isfidi, jiena nixtieq ninsisti dwar paradigma imposta mill-Kummissjoni li għandha tiġi elaborata fid-deċiżjoni ġdida ta' assoċjazzjoni dan huwa pass kbir il qudiem u rridu nisqu dwar dan sħubija ma' l-OCTs edemmek mux mhux biex niġġieldu il-faqar bħal huwa kas każ tal-ACPs imma li niġġieldu li naħdmu dwar il kompetitivita u ngħinu lill-OCTs li nistabilixxu MDGs differenti li nqisu wkoll low cities sabiex ikunu jistgħu jiġu inklużi fi programmi ta' l-Unjoni fejn huma jkunu jistgħu jieħdu sem. U għalhekk din hija sfumatura ta' sew interessanti. Is-Sinjura Bazescu l-aħħar kelliema. Grazzi President anke jekk dawn mhumiex parti formalment mill-Unjoni Ewropea, il-pajjiżi ekstra Ewropej u t-territorji ekstra Ewropej għandhom importanza strateġika importanti. It-tiġdid ta' dan il-qafas ta' assoċjazzjoni ma' kruċjali għaż-żewġ naħat. Dan ser jgħinna nsaħħu l-kompetittività u innaqsu l-vulnerabilità ta' dawn it-territorji. L-Unjoni għandha tikkopera ma' dawn il-pajjiżi u wkoll tiffoka fuq is-setturi li jġeneraw tkabbir ekonomiku fa' turizmu u l-bidja. Irdu wkoll nappoġġaw biss is-settur tas-sajf f'dawn it-territorji mod partikolari f'dak li rigwarda il-ġlieda tas-sajt illegali u l-maniġjar tal-żoni kostali fl-aħħar mhux l-inqas lajnuna li tingħata li dawn il-pajjiżi għandha tiżgura integrazzjoni aħjar fl-ekonomiji reġjonali u tipromuovi l-kooperazzjoni ma' msieħba oħra. Madana kollu dawn il-miżuri kollha għandhom jiġu adottati skont il-partikolaritajiet u d-diversità ta' dawn iż-żoni. Grazzi. Il-Kummissarju Hidegard. Grazzi, onorevoli membri, għal darbohra, grazzi għal sur Tirolja, għal rapport tijaw, u grazzi tal-li l-għajt il-proposta tal-Komissjoni. Fitħejja, għal dan il-Komissjoni ta' twiden, għal kummenti, għal suġġerimenti minnaħat kolla, u l-axar test juri l-impen bla edha tal-Komissjoni sabiex tejn l-OCTs fl-sforz tagħhom u l izvilup ekonomiku u soċjali tagħhom il-proposta ta' deċiżjoni ta' assoċjazzjoni ekstra Ewropea qed qis mhux biss l-isfidi kbar illi l-OCTs għandhom imma wkoll il-vantaġġi partikolari tagħhom u opportunitajiet tal-ġejjeni. Dan ir-rigward jiena nixtieq nisħaq bidla partikolari illi nistaw nitkellmu dwara f'paragun mal-deċiżjoni eh, ta' assoċjazzjoni tal-2001 u li tinvolvi l-inklużjoni ta' kapitolu sħiħ dwar il-riskju ta' bidla fil-klima u riskju ambientali u tnaqqis ta' dan il-riskju. Issa nixtieq nitkellem dwar xi punti rilevanti ta' rapport ta' Sir Tirolian. Dwar il-kwistjoni ta' kompetittività, jiena nixtieq nisħaq illi li nsaħħu l-kompetittività dinja għan għan dan huwa għan ewlieni fir-rabtiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-OCTs u wkoll l-attivitajiet kollha illi jsiru fil-kuntest tal-deċiżjoni ta' assoċjazzjoni għandha tikkontribwixxi għal dan il-għan. U mhux tillimita il-kompetittività aħna naħsbu illi din hija kwistjoni trasversali il-proposta tal-Komissjoni fija proposti eh, sabiex l-OCT siġu inklużi fil-programmi u l-istrumenti kollha tal-Unjoni taħt ċertu kundizzjonijiet aħna narġaw nisħu dwar l-impenn tagħna sabiex niffaċilitaw il-parteċipazzjoni attiva tal-OCTs programmi orizzontali ma dan kollu il-proposta ta' deċiżjoni ta' assoċjazzjoni ma tistax tqis ċertu regolamenti speċifiċi għaliex dan jikser l-ordni legali. Il-Kummissjoni taqbel ma tħassib tal-Parlament Ewropew dwar il-ħtieġa għal regoli sempliċi u effettivi, proċeduri sempliċi dwar il-programmar u l-implementazzjoni tal-assistenza finanzjarja. Dawn ser jiġu nfasla wara li kunem konsultazzjoni mal-OCTs u l-erba stati membri konċernati eh, u fil-regolament tal-Kummissjoni dwar l-assistenza finanzjarja dan naraw illi huwa provdut taħt il-11 il-Fond Ewropew ta' Svilupp dwar il-kummerċ u regoli ta' oriġni il-proposta ta' deċiżjoni ta' assoċjazzjoni hija pass il qudiem sabiex jittejbu l kondizjonijiet tal-OCTs huma bażati fuq is-sistema ġenerali tal-preferenzi imma il-modell propost imur lilin billi jiċċertifika l-assoċjazzjoni hawnhekk għal kunsinni żgħar ukoll billi jipermetti l-OCTs illi jkunu jistgħu jidderogaw. Ir-regoli l-ġodda jisimplifikaw il-prodotti speċifiċi u dan jinkludi prodotti partikolari fi rigward tal-proċeduri, ir-regoli, il ġodda illi ser jiddaħlu mill-2017 iċ-ċertifikazzjoni ta' oriġni bir-reġistru magħruf para eh, self-certification, auto ċertifikazzjoni dwar il-kooperazzjoni l-Kommissjoni taqbel mal-fema ta' riżoluzzjoni. U għalek dawn il-kustjonijiet diġa jinsabu involuti fit-test tal-proposta ovvjament il-kooperazzjoni reġjonali jista' jkollha bosta eh, forum skambju ta' informazzjoni u l-ħajar prassi pereżempju appoġġ għal proġetti internazzjonali u programmi alternattiva oħra. Għal dan il-għan eh, deċiżjoni proposta tinkludi dispożizzjoni għad definizzjoni ta' regoli u kondizjonijiet sabiex jiġu żgurati artikolazzjoni aħjar fost istrumenti finanzjarji u l-imsieħba fl-istess zona ġeografika. L-Unjoni Ewropea tixtieq tappoġġa l-OCTs illi jippruvaw jiżviluppaw rabtiet mill-qrib mal-ġirien tagħhom u jindirizzaw sfidi konġunti fl-modi l-OCTs u l-Unjoni Ewropea kooperaw fuq kwistjonijiet marbuta mal-impjiegi, l-edukazzjoni, is-saħħa, l-politika soċjali il-programmi ġew implementati fil-Greenland u fil-New Caledonia, per eżempju, u maċida ta' da. Minħabba s-suċċess ta' kooperazzjoni dawn il-rabtiet inżammu fil-proposta ta' leġislazzjoni, kustonijiet ta' saħħa, pal per eżempju l-firxa ta' ċertu mart, huwa ta' tħassib ukoll għall-OCTs u bekk ġew inklużi dispożizzjonijiet marbuta ma' dawn il-kwistjonijiet kapitolu ġenerali li kopru kwistjonijiet soċjali li jinkludi wkoll impjiegi l-politika soċjali. Fl-aħħar dwar ir-rwol ġurnat tal-Parlament Ewropew fl-assoċjazzjoni li prevista fir-rapport jiena nixtieq infakkarkom illi membri tal-Parlament Ewropew ser ikunu assoċjati mill-qrib mal fora annuali tal-OCT sabiex jittejbu il-komunikazzjonijiet u l-iskambji. Grazzi, President. Troppe, kif kif snajfi, s-sidiet s-elikse, il-psifoforija ta' deksakti għabri. Grazzi, komissarju, issa id-dibattitu huwa malu ser nivvutaw għada fil-11 nosta fil-ħodu. Is-seduta li jmiss hija dik ta' għada tibda fit-8 u nofs ta' fil filgħodu. L-aġenda ġiet ippubblikata u hija disponibbli fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Seduta